Tana mill-Belarus, Signora sinjura Boris u s-sur Alexander Milinkiewicz li huwa ir-rebbieħ tal-Premju Saharov, il-Premju tagħna tal-Parlament lura fl-2006 u li huwa mexxej tal-Oppożizzjoni Demokratika ġewwa l-Belarusja. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach za sprawą... Sfortunament il-Belarus reġet kienet fil-aħbarijiet minħabba il-situazzjoni tal-NGOs, aħna ser nkomplu niġġieldu għal valuri li dejjem provajna inwaslu aħna nikkondannaw e, tmexxija illi joppressaw l-opinjonijiet u tmexxija demokratika il-minuti tal-laqa u t testi li kienu adattati